nafxek din ix kienet ġustifikata, kienet prekawzjoni, u nix tinkun nafu kol kemmi vulnerabli sistema tagħna grazzi. Grazzi ħafna, sinjura ħan iċċekjaw dan il-punt. Niċċekkjaw u nibatu informazzjoni, grazzi. So thank you very much. Uh, Eh, Madam Guillaume. Signora Guillaume, eh, relatur, nishti natik il-kelma, signora, kjoġbok. Merci. Grazie, Sur President, kollegi. Din il-ġemma se nalqu l-ewwel fażi fuq din id-direttiva fil-fatt hemm proposta riveduta dwar il-proċeduri Eh, komuni fil-dwar l-lotu l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali dan huwa essenzjali fid dialogu li aħna se jkollna mal-Kunsill fix xu li ġejjin fuq suġġetti li fil-fema tiegħi huwa l-qofol tal-pakkett ta' u li fuq sfortunatament eh, qatt ma kienx hemm diskussjonijiet mal-Kunsill. Nittama li din id-direttiva tippermettilna biex nilħqu l-2012 biex aħna nimplementaw regoli komuni fuq l-azil Il-vot ta' dan il-rapport se jisir f'moment fil-waqt li l unhcr ħareġ statistika u rapport fuq il-pajjiżi l-iktar industrializzati u il-persuni illi tolbu l-azil fil-pajjiżi uh, sinjuri naqas madwar 40%. Issa xi għalfejn qed jisir dan? huwa propju minħabba illi l-fatturi għal fejn dal-persuni kienu jitilqu eh, madhom xemmek jew minħabba regoli stretti li jaddottaw ċerti pajjiżi. Rapporti juri li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw jieħdu l-ikbar parti ta' responsabilità għal persuni li jitolbu l-azil fil-waqt li ma tantx għandhom mezzi biex jagħmluh għalhekk l-Ewropa trid tagħmel sema u għalhekk hemm bżonn li jkollha regoli ċari u dan iwassalni għal dan id-dossier fuq il-proċeduri tal-ażil u nfakkar x'inhuma l-elementi importanti Id-direttiva attwali fija żewġ svantaġġi ma tħares biżejjed id-drittijiet ta' men jagħmel l-applikazzjoni u hemm ukoll fil-fatt toħloq differenzi kbar bejn l-istati membri hemm differenzi bejn is-sistemi differenti tal-ażil fl-Ewropa biex nieħu żewġ eżempji pereżempju deċiżjonijiet pożittivi fl-ewwel istanza fl-istati membri fl-2009 kien hemm differenza bejn 5% eh, għal inqas minn 1% Dik kienet id-differenza bat kien hemm differenza bejn 2 u 30 jum ta' differenza biex tinħareġ id-deċiżjoni. Mbagħad hemm il-proċeduri aċċelerati aċċess għall eh, rikors legali dawn il differenzi da' segbar ma jaqblux ma' reġim Eh, li huwa komuni li jrid joħroġ li indaqs fl-istati membri kollha tal-Unjoni morru kontra waħda mill-raġunijiet ta' regolament Dublin 2 li jippreżumi li s-sistemi tal-azil fl-istati membri huma ekwivalenti armonizzazzjoni leġislattiva hija għal daqstant indispensabbli sabiex fl-aħħar mill-aħħar ikollna proċeduri ġusti, aċċessibbli, sikuri u effiċjenti għalix jiena nqis li mhuwiex eh, xiera jiena nixtieq ukoll ngħid kemmtejn lil persuni illi jappoġġaw dan it-test għaliex jgħidu li dan il eh, din id-direttiva se twassal biss għal iktar spejjeż. Iva, forsi għandu mnejn li kunem hemm iktar spejjeż fuq meta ta' żmien qasira, ma fil permettu li ngħidilkom illi hija huma proċeduri ta' kwalità baxxa jew li mhumiex sikuri li bħalissa qegħdin iħallsu qares għalihom l-istati membri u dan ngħidilkom pereżempju numru enormi ta' applikazzjonijiet u il-tul tal-proċeduri. Nixtieq ukoll illi eh, ma noqogħdux inħarsu lejn l-azil minn perspettiva waħda biss Għalhekk aħna qegħdin irridu inħarsu l-azil bħala dritt fondamentali dan huwa l-obbligu tagħna u jekk is-sitwazzjoni fil-dinja arbija tista' tgħid xi ħaġa lil membri parlamentari li huma l-inqas ħerqana, rridu naħsbu wkoll fil-persuni li huma vittmi ta' persekuzzjoni. Proċeduri eh, tal-ewwel istanza jridu jittejbu l-ek imsejjaħ front loading Dan se jagħmel ġid mhux biss il-vittmi ta' persekuzzjoni u ta' ritajiet kompetenti biex jieħdu deċiżjonijiet tajbin, issaħħu l-motivazzjoni tal-deċiżjonijiet negattivi u jaraw mbagħad li ma jkunx hemm riskju li dawn jiġu annullati mill-istanzi ta' rikors. Mbagħad ikun hemm ukoll appoġġ għall-istati membri biex jagħtu biss il-permess il-persuni li tassew għandhom bżonnu. <coughs> Hemm dritt imbagħad tal-assistenza legali bla ħlas dan huwa importanti sabiex id-deċiżjonijiet jittieħdu aħjar konsiderazzjoni aħjar ta' persuni vulnerabli li ma, ma semmijomx id-direttivi hawnhekk il-President jinterrompi lil kellima għandek seba' minuti. Iva tajt il-kellima nitkellem iktar fil-qosor wara. Iva, il-rekors, garanziji aħjar fi proċeduri imħaffa, per eżempju il-motivazzjoni u l-iskadenzi raġonevoli u fuq il-kunċett ta' pajjiż bla periklu. Aħna rridu li jittieħdu l-deċiżjoni permezz tal-kodeċiżjoni kif kienet qalet il-Qorti tal-Ġustizzja Dan ir-rapport għandu ikun messaġġ qawwi mill-Parlament l kummissjoni u l kunsill eh, il-limiti il tal-Parlament issa ġew iffissati għal daqstant issa bżonn ta' armonizzazzjoni il fuq tal-istandards ta' protezzjoni inkell. U għalhekk aħna għandna biex inkunu kontenti, Sinjuri. Grazzi. On behalf of the European Grazzi, signora Fisem, il-Kommissjoni sal-Kommissarju Cecilia Malmstrom. Nil-għakon għatik il-kalma, grazie għafna sur President u anke sinjura rapporter. Il-vot fuq id-direttiva l-proċeduri tal-azil din il ġim huwa wieħed importanti ħafna. Se jkun pass kruċjali fit-triq lejn il-konklużjoni tat-tieni fażi ta' sistema komun tal-azil sa' 2012 konformità mal impegni tal-Unjoni Ewropea mal-programm ta' Stokkolma. Nixtieq nirringrazzja lir relatur Sinjura Gijom għall-impenn kbir li għam li ħadet u l-kooperazzjoni tajba li kien hemm bejnietna. Inġorejt xogħol tajjeb u fema tajba wkoll tal-bżonnijiet ta' min ifittex l azilu tal-isfidi li faċċew l amministrazzjoniet nazzjonali. Il-proċedura, id-direttiva ġdida ta' din il-proċedura ħatkun punt importanti ħafna s-sistema tal-azil ġdid. Eh, Nies li fiċu l-azil irridu ġu għafrut l-istess livell ta' trattament eh, japplikaw fejn japplikaw l-azil fl-Unjoni Ewropea. Illum nafu fatt li hemm ħafna differenzi u differenti ħafna li nifmu kif l-istess Unjoni Ewropea fl-istess konvenzjoni eh, internazzjonali u bl-istess valuri Ewropej. U għatajjeb għalhekk li l-proċeduri jkunu ġusti u effiċjenti jridu nġillu kontra l abus tas-sistema tal azil u rispettaw fis id-drittijiet fundamentali. Jena nemmen li dawn l għanijiet jista' jinkisbu biss jekk regoli komuni jagħtu deċiżjonijiet tajbin mill-awtoritajiet kollha madwar l-Unjoni Ewropea. Il-proposta tal-Kummissjoni ġiet ippreparata f'dan l-ispirtu u nista' soddisfazzjoni li Madam Guljom rapporta libe appoġġja b'mod ġenerali din il-proposta. Eh, l-emendi li saru fil-rapport iżiru nfatt iżidu l-garanziji li eh, min ifittex l azir partikolarment il-minorenni. Xi emendi wkoll jagħtu iktar flessibilità lill istati membri u jagħtu wkoll lokal proċeduri eċċelerati. Eh, nsib l-idea dwar il-pajzi u koll idea ambizjuża ħafna u kif ukoll it-tibdil ta' prassi differenti fl-Istati membri. Jien nota wkoll emendi ta' kompromess dwar l-assistenza legali b'xejn din tista' tgħin infatti issolvi kwistjoni legali diffiċli li jiffaċċju ħafna Stati membri. Hekk kif taf il-Kummissjoni qed tipprepara eh, proposta modifikata l-din sabiex tgħin il-negozjati li jisiħa fil-Konsil din ħan il-vot li ħan jihdu għadu jew nhar l-erba' ħajkun punt importanti ħafna dawn in-negozjati u l-Kummissjoni ħatara sew l-emendi kollha tal-Parlament bħala preparazzjoni għal proposta modifikata u tħares il qudiem sabiex naħdmu flimkien fuq din il-proposta fuq proposti oħrajn. Grazzi ħafna sur President. Grazzi ħafna Kummissarju. Issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Monika Holmajer fisem il-PP. Signor President, kollegi, Kommissarju. L-ewwel net nixtieq eh, nirringrazzjakom ta' diskussjonijiet li stajna kellna fl-imkien magħkom eh, mal-Kummissjoni, mal-Relatur, ma' kull minn kien involut u f'ċertu setturi rnexxilna eh, nsibu kompromessi tajbin ħafna. L-idea ta' assistenza legali b'xejn hija eżempju ta' dan li qed ngħid fuq anke wkoll arranġamenti speċjali għal minorenni illi ma jkunux akkumpanjati. Ħana kellna bżonn illi niltaqgħu flimkien ħalli noħolqu kompromess raġunat u aħna wkoll sibna kompromess dwar il-pajjiżi terzi. Però rridu ntejbu l-proċedura hawnhekk eh, f'sens kwalitattiv, jiġifieri tkollna inqas appelli Eh, tat-tieni u t-tielet istanza dan sabiex ikun jista' jkollna deċiżjonijiet li jittieħdu b'mod effettiv u fejn tingħata l-protezzjoni din għandu tingħata malajr u b'mod effettiv ukoll. Irid ikollna l-istess standards madwar l-istat membri kollha. Issa nħares lejn l-emendi li jfittxu biex ibidlu l-proposta l-Kummissjoni. Eh, sfortunatament ħafna minn dawn imorru kontra l-effiċjenza għaliex dawn l-emendi naħseb li se jxeklu l-proċedura kollha. Per eżempju, l-ideja hija li xaħat jista' jkollu tliet opportunitajiet biex eh, eh, resa applikazzjoni mhux sħiħa jew mhux korretta u mbagħad eh, kun jista' jagħmel jagħmel dan bi proċedura aktar maġla. Aħna nitkellmu fuq il-Konvenzjoni ta' Ġinevra u fuq din kieku kif taħdem f'dak li nixaqsam mar-refuġjati fit-Tunisija pereżempju. Għalhekk jiena eh, jidher li ħajkun hemm proċeduri aċċelerati eh, għal nies li kunet jippoġġu raġunijiet ġodda, raġunijiet validi oħra l-applikazzjoni tagħhom. Irrid ikun possibbli għalhekk eh, Sur President nixtieq inkompli eh, jekk l-applikant tal-azil eh, kollu risposta negattiva kull ma jrid jagħmel skont din l-emenda huwa li ma jarafx u ma jgħidx li rċieva litra. Issa nadir kelma lil Sur Moraesh mill-SND, jien nitkellem fi il grupp tiegħi aħna għedin situazzjoni politika u pratika diffiċli ħafna fejn l-istati membri kienu jitkellmu fuq it-lestija ta' pakket tal-azil sa' mill-1990. Hemm imperativ politiku llum ma' l-Afrika ta' fuq f'din il-kriżi tal-Mediterran u li nitkellmu dwar il-qsim ta' pis għandna nagħmlu proposta serja fuq dan fisem il-grupp tiegħi nixtieq ngħid li Silvi Eh, ranġaddam komparazzjoni mal-membri kollha u din hija proposta li hija sensittiva, effettiva u kif qalet il-Kummissarju hija punt importanti ħafna dan il-pakett ta' azil. Dan huwa importanti ħafna il-vot li qudimna nhar l-erba u wieħed essenzjali. Nixtieq nirrepeti li bil-maġranza li kena fil-kumitat aħna nistgħu niksbu pakett ta' azil li jagħti attenzjoni lill problemi u li tħassib koll li kellna qudiemna. Nista' nagħti eżempju wieħed jiena kellix naqsam ma' każijiet ta' rifuġjati għal ħafna snin u jiena naf illi l-għadu ta' proċeduri tal-azil hija l-effettività u l effiċjenza eh, minn min, naħat tal-Istati membri għannu għasta front loading f'dawn il-każijiet, ġifiri li jkun hemm deċiżjonijiet ta' kwalità eh, fl-Unjoni Ewropea kollha u fl-Istati membri kollha dan dan irid jagħti kwalità aħjar. Għalek, l istat membri li jitkellmu dwar kustjoni finanzjari jaraw il-kwalità ta' deċiżjonijiet li jisiru. Irrifiru nagħmlu deċiżjoni tajba mill-ewwel u nażguraw li l-proċeduri jaħdmu mod effettiv. B'dan il-mod inkun nistgħu nofu l-flus ta' naħjar u nkunu ġusti wkoll. E, kwalunkwe membru li jiddubita li dan ir-rapport huwa ġust u effettiv irid jara l dawn il-proċeduri fil-viċin u jifhem li sar ħafna xogħol fil-aspetti potenzjalment kontroversjali tiegħu. U importanti li neħtu li d-dibattitu m'għandux kolli tkun biss fuq spejjeż però dwar l-armonizzazzjoni ta' prattiċi differenti fl-Unjoni Ewropea. Jekk aħna ħankomplu b'dan it-tip ta' proċeduri ta' azil, aħna maħniex qed nagħtu attenzjoni biżejjed tan-numri ta' azil li dejjem qegħdin jitilgħu. Il-numru ta' azil kif nafu kienu eh, qed jimbidlu matul is-snin u s-sabu f'sitwazzjoni diffiċli ħafna. Eh, forsi hawnhekk qed inkopru iktar partit diffiċli tal-pakett ta' ażil. Ehm, ġifieri ntantu id dawk li qed jiffaċċjaw persekuzzjoni, irdu naraw l-obbligi tagħna internazzjonali meta naraw nkun eh, qed persuni Eh, li jisibu protezzjoni transkonfinali il-relatur u l-membri kollha li ħadmu fuq dan ir-rapport u nerġantenni eh, nirrepetu l-vot li kellna fil-kumitat. Ehm, irridu nuru li aħna seri f'dan il-parlament, nuru l-istati membri li aħna irridu nlestu dan il-pakket u jkun aċċettabli għal ħafna u l-maġġoranza tan nies grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni tiegħek, issa ngħidil ma l-Nadja Hirsch mill-Alde. Grazzi sur President, Kommissarju. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-relatur u l-korrelaturi. Aħna kellna ħafna diskussjonijiet u jiena naħseb li l-kompromess li l kien wieħed tajjeb għalkemm kulħadd jaf li mhux dejjem jista' jkun wieħed sempliċi fisa mill-grupp tal-liberali Jiena nixtieq ngħid li aħna xorta waħda nixtiequ li jkun hemm sistema Eh, ta' għazil madwar l-Unjoni Ewropea li tiġi stabilit l 2012 għalhekk hemm bżonn nagħmlu ħafna xogħol issa u hemm bżonn li nibgħatu messaġġ ċar ħafna lill-Kunsill eh, biex nuru li aħna ma nsejniex dan lan u aħna lesti li nagħmlu n-negozjat tagħna. ta' żgur li aħna lesti li negozjaw, però rridu nuru biċ-ċar li dan huwa dak li nixtiequ aħna u li rridu sistema komuni tal-azil għalhekk. Din mandiġ tkun lotterija sistema ta' azil, mandiġ tkun eh, lotterija bazata fuq fejn issir din l-applikazzjoni għall-azil. Jiena sodisfatti li aħna ksibna riżultat fuq dan, ma jistax ikun li kull stat membru ikollu l-lista nazzjonali tiegħu ta' pajjiżi terzi, jew pajjiżi terzi kun sigur, jew nkellem mhuwiex. Meta mbagħad persona tfittex l-azil tagħmel applikazzjoni dan il-każ partikolari jiġi evalwat eh, u trid tara jekk il-pajjiż involut ikunx sigur għal dan l-individu. Jiena ċerta li dan ir-riżultat ikun aħjar għall istati membri u kif ukoll għal dawk li applikaw għall-ażil se tkun proċedura tal-azil aktar maġra jekk tiġi implementata hekk kif aħna nippjanaw li tkun. L-azil huwa dritt u dan jirrikjedi proċedura adegwata. Jena sodisfatta li aħna eh, ħdimna sew fuq id-drittijiet tal-minorenni u dinja xi ħaġa li l-grupp tiegħi talab u għalhekk nerġa' ntenni jiena sodisfatta li ksibna riżultat tajjeb. Grazzi. Grazzi, Sir President. Grazzi, President. Ix-xogħol illi nbeda hawnhekk taħt it-tmexxija ta' Silvi Gijom huwa xogħol importanti Is-Sinjura Malmström qalet li huwa l-ġebla tax-xewka tas-Sistema Ewropea għall-Ażil. U em, dan ovvjament jiddependi id-drittijiet kollha li jingħataw lil dawk illi japplikaw meta naraw illi hemm differenza enormi ta' bejn wieħed fil-mija sa' 35 fil-mija ta' tweġibiet pozittivi bħal per eżempju fi Franza 75% ta' talbiet illi eh, saru mill-persuni mill-Kosovo fi Franza eh, aħna naraw fiex edin u naraw illi il-Kunsill hemm bżonn illi jagħmel xi ħaġa u jibda jqis l-alternattiva li għażlet il-Kummissjoni imsaħħa issa mill-rapport ta' Silvi Gijom, jiġifieri li wieħed ittejjeb il-kwalità ta' deċiżjonijiet meħuda fl-ewwel istanza hija fondamentali. Jiena naħseb li dawk l-istati membri illi l-iktar huma kontra mhumiex dawk illi ħalsu l-iktar u lanqas dawk illi jilqgħu l-iktar persuni għal Ċipru, Svezja, Lussemburgu, l-Belġu. Ejjew nisimgħu wkoll il dawn il-persuni illi jafu jgħidulna eżatt x'inhuma l-aħjar regoli għal protezzjoni internazzjonali tal-dawk li jitolbu l-azil. Uh, thank you, Madam Grazzi, Signora Flot. Issa s-sur Trianta Filides tal-Gwe. Grazzi tas sur President li qed ikolli dan id-dibattitu illum għal uh, dak li hu l-vot nar l-erba aħna ħa naraw li konna konsultazzjoni produttivi biex nilħu l-għanijiet tagħna biex ikollna sistema komuni tal-azil sal-2012. Ġifri rridu nħdu konsiderazzjoni x-xogħol ibes li aħna għamilna f'dan ir-rapport u nafu li ċini direzzjoni l-qoddimna u nixin ringrazzja li sinjura għijona xol eccellenti tagħha u anki l-approċ ta' konċiljazzjoni. il riżultat huwa test pjuttost tajjeb u jinkludi titjib sinifikattiv dak li għandu ma' l proċeduri ta' għażil li ġew implementati fl-Unjoni Ewropea li ivarjaw minn stat membru għal ieħor biex nsemmi ftit dispożizzjoni ġodda ġew introdotti biex jassikuraw li kull applikanti ikun milquh mezzi adegwati biex ikun jistaw jagħmel e, it-talba tiegħu jilħqu għal deċiżjoni f'temp ta' sitt xhur bil-konsultazzjoni u l-aspetti legali fil-proċedura tal-ewwel instanza anki bl-inklużjoni ta' tħejja għal dokumenti ta' proċedura. Grazzi ta' Sur President. Thank you. Uh, next speaker, Freedom and Democracy, Gerard Batten. Uh, Grazzi, Sur President, id-direttiva eżistenti tal-2005 għall protezzjoni internazzjonali tittiġi riveduta bħala direttiva għal l tal persuni li jitolbu l-azil. Il-din id-direttiva hija żvilupp tal-politika Ewropea għall immigrazzjoni u l-azil skont it-Trattat tal-Lisbona direttiva l-ġdida hija hemmhekk sabiex toħloq sistema ġdida ta' kriterji għal min jista' u ma jistax jidħol fl-istat fit-territorju tal-istati membri u e, jikkwalifika għal status ta' refuġat u skont liema kondizzjonijiet hija maħsuba wkoll biex tarmonizza l-politika dwar l-ażil fl-istati membri jagħti iktar drittijiet u privileġġi lil dak li jitolbu l-ażil il-fluss ta' persuni mill-Afrika ta' fuq huwa kriżi oħra ta' benefiċċju lill-Unjoni Ewropea sabiex tkun tista' testendi s-seta tagħha. Il-politika tal-migrazzjoni u l-azil għandu jkun il-prerogattiv tal-istati membri sovrani u indipendenti din id-direttiva proposta hija it-trattat tal-Lisbona eh, li qed jagħmel dak li kienu kontriħ qalu li kien se jagħmel Għalhekk kien ħadd ma rid jagħmel referendum fuq u dak it-trattat. Grazzi ħafna. Sur Daniel Van der Stop. Grazzi tassew. L-affarijiet kollha kienu ċari meta ġejna biex naffermaw li huwa kontra tal-politika tal-immigrazzjoni Ewropea. Il-gabinett attwali Olandis u għal-aħjar kabinet li għatkelna għandu politika tal-azil eccellenti fuq l-immigrazzjoni u l-istati membri jedin jaqdu din il-kwistjoni waħedhom. Il-liġi internazzjonali qed tiġi msejħa għażil minnaħa tagħna, però dan din il-liġi hija marbuta ma' medjazzjoni drammatika tal-massa għal riċerka fejn wieħed ikun jista' jfittex eh, għajxin aħjar. L-Europa b'dan il-mod edha tattira nis li jett japprofittaw minn din is-sitwazzjoni. Jaħarsu li l-gżira tal ampedusa fl-Italja, din jarslu kriminali li qegħdin jitolbu l-azil. Nis mhux ċivilizzati, aħna rridu nis qed jiġu nies li maħna ma rriduhomx f'pajjiżna. Il-politika tagħna lek hija dik li tfittex u tipprova teleb sitwazzjonijiet li jenħallu il-pajizi għara jisolvu l-problemi għahedu u dawk li jridu jarfaw responsabilità tagħhom mhux aħna. Dan ir-rapport hawnhekk qed naffaċilitaw l-aċċess ta' dawn in-nies fl-Unjoni Ewropea, l-aċċess permezz tal azil għan li ġejjin minn kulturi mhux ċivilizzati u l azil irid ikun aktar diffiċli mhux aktar faċli. Madam Anna Hedr. Signora Anna Hedr. Port of Order għandek? Il-kollega għadu kif tkellem dwar gruppi ta' persuni barbari li qed jidħlu fl-Ewropa u naħseb illi ċinizmu ta' dan it-tip irridu niqfu kontra tiegħu għaliex dan id-dinja mala fama kontra dawn il-persuni konċernati. Grazzi għajt il-President. Sur President, jiena nixtieq nikkoreġi hawnhekk ruħi, ma nimxet qed nitkellem dwar barbari, qed nitkellem dwar noqqas ta' ċivilizzazzjoni, l-barbarija ta' dan it-territorju. Huma nies li intom l-om berberi, però huma ġejjin mill-reġjun tal-barbarja fil-veru sens tal-kelma. Tajb, wiz dawn l-osservazzjonijiet ser nizlu fil-minuti mbagħad tistgħu taqraw il-klim bil-sinna tiftakom, tistgħu taraw ukoll it-tweġibiet kollha xejn jiżim niżel, grazzi tassew. Issa l-onorevoli ħedda żewġ minuti jekk jogħġbu. Jag vill först tacka rapportören Sylvie. L-ewwel net irrid nirringrazzja l sinjura Guillaume, ir-rapporter għax-xogħol eċċellenti, għamlet biċċa xogħol ibsa ħafna. Naħseb illi dan ir-rapport rapport jagħmel parti importanti mill-pakket dwar l-azil is-sigurezza legali trid teżisti fl-Istati membri kollha tal-Unjoni. L-Unjoni Ewropea qatt mis se jkollha sistema tal-azil li taħdem sew jekk ma jkunx hemm regoli minimi għat trattament tal-persuni li applikaw għall-azil. Dawn id-dispożizzjonijiet m'għandhomx jibqgħu kliem miktubin fuq il-karta ma jridhom ikunu applikati b'mod loġiku u koerenti fit-territorju Ewropew kollu Dana kollu l-Kommissjoni edha tajdinna sa li għandha l-ħsieb li tippreżenta proposta ġdida li uh, twieġeb iktar għal dak li qed jitolbu il-gvernijiet meta wieħed jara xinu għaddej fil-Kummissjoni u l-Kunsill naħseb li dan ir-rapport jikseb iktar importanza li x'aħna rridu nibatu messaġġ ċar li aħna lesti illi natu drittijiet lil dawk illi jitolbu l-azil l-metodu, l-mezz kif wieħed jipproponi, per eżempju, l-ewwel istanza u r-rikors huma essenzjali. U dan jippermettu uh, eh, teħita deċiżjonijiet iktar ta' malajr u bekk nifrankaw il-flus fuq livell tal-istati membri għaliex imbagħad ma jkunx hemm għalfejn wieħed joqgħod jerġa' jirrepeti inkjesti li jkunu saru ħażin. Jiena nixtieq nisħaq fuq emenda li tħares drittijiet tal-persuni li ktar vulnerabli, per eżempju, tfal, minuri mhumiex akkumpanjati u anki il-riunifikazzjoni tal-familji b'mod partikolari għal minuri. Għal dawn l-affarijiet irridu nagħtu attenzjoni kbira il-Sinjura Vikstrom naħseb miex fil-awla. Sinjura Tanja Fajun. Jiena nifraħ li rapportera xogħol eccellenti li għamlet. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' proċeduri li jkunu konsolidati, effettivi u ġusti dawn nistgħu narawh minn dak li qed eh, isir fl-istati Eh, fil-Mediterran. Sinjuri, id-dritt tal azilu huwa prinċipju ewlieni ta' drittijiet tal-bniedem ir-rifuġati meta jaqsmu l-frontiera m'għandhomx ikunu kastigati. Ix-xogħol tagħna huwa illi ngħinuhom il-koll, ngħinuhom biex eh, iħadmu drittijiet eh, tal-bniedem tagħhom u għandna napplikaw standard żoljien meta nkunu qed nipproċessaw l-applikazzjonijiet tagħhom. Sfortunatament mill-lider dejjem inqas stati membri qegħdin ħadnu dawn il-prinċipji u ma qegħdin jilqaw dawn il-barranin bis-sfiduċa kbira hekk qed naraw fl-Lampedusa u eh, wieħed eh, ikollu ħafna dubji u eh, wieħed iħoss li refuġati mhumiex se jitlaqgħu tajjeb fl-Ewropa. Persuni li qed jaħarbu pereżempju mill-Libja għandhom bżonn ta' protezzjoni internazzjonali meta wieħed jaħseb x'inhu qed isir fl-Afrika ta' fuq u f'punti f'pajjiżi oħrajn fejn hemm kriżi, irridu naraw kif se nagħmlu biex nilqgħu iktar refuġati fil-ġejjieni. Għalhekk aħna rridu intejbu il-proċeduri għall-azil sabiex il-ħajja tagħna tkun iktar faċli u dik tar mhux binqas. Aħna nagħmlu inqas pis fuq il-pajjiżi illi qed jagħmlu iktar issa hemm bżonn li ikun hemm sim tal-pisijiet l-Ewropa m'għandix tkun fortizza u min jitlob l-azil m'għandux ikun jaqa' vittma tas-sistema nittama li dan ir-rapport jkollu appoġġ kbir nhar l-erba' ngħaddu issa għall proċedura catch eye. L-ewwel is-Sur Papa Nikolaw minuta kjoġbok. Grazzi, grazzi Sur President. Jina naqbel li hemm bżonn illi insibu mezz effettiv ta' kif nindirizzaw l-applikazzjonijiet għall-azil. Ħantikom eżempju ta' xi ħaġa illi ġrat ftit xhur ilu fil-Greċja meta konna qegħdin fuq missjoni fuq l-azil. Aħna rajna iċ-ċentru ta' detenzjoni fl-ajruport ta' kif wasalna u hemmhekk rajna eh, ċittadin ta' pajjiż terz u eh, tkellimna miegħu u għalinna illi kien resta applikazzjoni għall-azil u beda jitkellem bil-Grek. U aħna staqsajni inti kif qed titkellem bil-Grek jekk m'intix Grek. Għalinna għaxina xar snin ilu kont naħdem fil-Greċja, mort lura f'pajjiżi u issa ġejt lura fil-Greċja u qed nitlob l-azil. Ovvjament, għanna bżon li konna proċeduri trasparenti u nizguraw li il-persuni li jistħoqilom l-azil jingħatalhom, però hemm bżonn li ma jkunx hemm abbuż tas-sistema il-Sinjor maja semmet eżempji u jiena għandi dal-eżempju tiegħi wara sitt xhur il-pis tal-prova l-persuna illi jitlaq mill-pajjiżu eh, jaqa' fuq l-istat membru u mhux fuq il-persuna li titlob l-azil u din hija xi ħaġa illi tippermettilna illi nilqa' kontra sbagli li jistaw jsiru. Signora Enzul. Nixtieq nagħti l-kelma lil-Sur eh, Gion għax-xogħol li għamel. Rigward il- eh, il ta' daw id-direttivi, il-modifika tagħhom huwa pass importanti biex nasla reġim omogenu fehdan l-Unjoni Ewropea il-kjerezza tar regoli tal-proċeduri u għal-valur miżju ta' din id-direttiva li definixxi liġijiet trasparenti u siguri u jindukaw kol l-autoritajiet kompetenti. jindikaw ukoll ħtieġa li wieħed jagħmel koordinazzjoni b'mod bħeffa anke mal dik li l-liġi internazzjonali. L-Unjoni Ewropea għalhekk għandha tiffissa livelli għoljin fl-istess waqt u importanti wkoll li jmexxu l qudiem il-proċess ta' armonizzazzjoni ta' liġijiet nazzjonali biex nevitaw diskrepanzi bejn ir-reġim ta' eżili ġeja jeżisti fl-istati membri differenti tal-Unjoni Ewropea l ħaran tana għandu jkun il-ħolqien ta' sistema effettiva komuni ta' zil kif finu meqjus fil-program ta' Stokkolma, grazzi. Herr President, wenn es äh, über etwas Gewissheit gibt, dann ist es... Grazzi ta' sew, Sur President. Jekk hawn ċertezza hija waħda stati membri individwali tal-Unjoni Ewropea minn dak li nistgħu naraw, minn dak li qed naraw mill dak li seħ f'dawn l-aħħar, l-avvenimenti da dan l-aħħar, il-kwistjoni tal-azil kif ukoll l-immigrazzjoni minnaħa edin jiġu konfrontati bi problemi ma jistawx naffrontaw waħedna. Għalhekk importanti l-Unjoni Ewropea tikseb dejjem aktar kompetenzi sabiex bekk tissikura li ir-reġim tal-azil feħdan l-Unjoni Ewropea fil-ġejjieni ikollu prinċipi li jridu jiġu segwiti, anka livelli armonizzati, proċeduri korretti, ugwali u li jkunu konformi ma' drittijiet fundamentali, però wkoll ġlida kontra l-abbuż. Għaliex wara kollox dan u din hija problema li tolqot lill istati membri, b'mod partikolari tħasseb ħafna l-ċittadini. Nittama li aħna nkunu nistaw jirna xilan bidu l-problem. Sur Paxka, minuta. Grazzi, Sur President, Kommissarju. Il-proposta għal direttiva fuq standards minimi u protezzjoni internazzjonali ħarġet minn proċeduri differenti fl-istati membri dak li qed tagħmel il-Kummissjoni huwa li tarmonizza strumenti u proċeduri fil-qasam tal-azil sabiex eh, ma jkunx hemm proċeduri ripetittivi u appelli ċerti stati membri u l-Kunsill Ewropew eh, ma jaqblux. Naħseb illi għanna nafdaw l-opinjonijiet tal-istati membri u naħseb illi jekk ma noqdux nisimgħuhom b'attenzjoni, mela allura ix-xogħol tagħna mhux se jagħti l-frott tiegħu. Jiena nħeġġiġkom biex tkomplu tikkontattjaw l-awtoritajiet fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, is-Sur Obamaja, minuta. Grazzi, President, ir-rapporter, tibza illi hemm ftit wis persuni li jitolbu l-azil fl-Ewropa minkejja il-fluss ta' persuni li qed jaslu mill-Afrika ta' fuq skonti mhux importanti jekk il-familji naqdux qabel jew wara l-applikazzjoni tkun tresqet jew inkella jekk jibdewx familji ġodda fil-pajjiż li jilqagħhom. Mbagħad hemm il-rekwiżit li wieħed jagħti informazzjoni dwar l-orjentazzjoni sesswali tiegħu jidir li illi fl-istati membri kollha hemm livell ta' sigurtà soċjali għoli. U dawn japplikaw ukoll lil persuni illi qed jaslu f'pajjiżna uh, minn bosta pajjiżi differenti Aħna mbagħad iridu naraw il-kunċett ta' pajjiż terz tal-periklu naħseb illi Tunezija u l-Eġittu issa għandhom jitqisu bħala pajjiżi terzi bla periklu. Protezzjoni internazzjonali huwa terminu famustiku għal l-azil. L-azil però donna tilfet il-valur tagħha fejn il-pubbliku ġenerali min qed ifittex l ażil huma immigranti li qegħdin jażlu fejn imorru mhux ġenwini. Dawk li qed ifittxu għażil verament qed jaħarbu minn pajjiż li qed eh, joħqonhom. Min qed ifittex l ażil għandu jfittex għażil f'pajjiżi siguri kemm fil-livell kulturali kif ukoll reliġjużament marbuta minnhom. L-Ewropa tal-punent m'għandix tkun ċentru ta' riċeviment għal popolazzjonijiet li għaddej minn sitwazzjoni ħażina rwol tagħna għandha twaqqaf toħloq l-instabilità li qed twasal dal-moviment u dat-ċaqliq. Jista' jkun hemm iktar gwerer ma bħal gwerra fl-Iraq, allura rridu nirturaw ruħna mill-gwerra tal-Libja u nevitaw li inkomplu nittaħlu f'dawn il-pajizi tal-Vant Nofsani. Grazzi tassew. Mela issa permettu li nagħti l-kelma lis sinjura Manstrom tal-Kummissjoni, mill-Kummissjoni. Grazzi tassew Sur President. Kif intqal ta' sikwit aħna konna din negozjaw dan għal ħafna żmien twil u kif qal sur Mares, ta' filħa mill-1999 kena l-anijiet li kolna politika ta', ta komunità azili sa' deċiżjoni tal-Kunsill li konna dan sal-2012. U l-istaġnar li ilu hemm issa fil-fat edin naraw it-tmim tal-bidu jew il-bidu ta' tmim. U għalek nixtieq nirringrazzja l-Parlament għaliex ikkontribwixxa bisħieħ għal dan il-għan. Għalhekk aħna jrid ikolna sistema li ġusta, li efficienti, koerenti u li tkun ekwivalenti fi-stati membri kollha kien, ċar mill-bidunet eh, fil-kuntatti tijaj tiegħi ma' rapporters differenti fuq il-pakket sħiħ li irrid ikun hemm ċertu amendi għaliex dan ma ħriġniex ek hekk mill-Kummissjoni li tista' istagġinar tali li aħna rridu nagħmlu xi kompromessi sabiex bekk iż-żewġ pakketti leġislativi jkunu jistgħu jaqblu għalhekk il-vot li ser tagħmlu għada jew l-nar l-erba u bil-proposta tal-Kummissjoni nittama li aħna qegħdin xirqa biex inkunu nistgħu Edin prestazzjoni tajba biex inkunu nistgħu nagħmlu deċiżjoni aħna ikkuntattjajna lil kulħadd biex nidentifikaw diffikultà li jekk aħna rridu niksbu ftehim fuq il-pakett tal-Aziz għal 2012 din qed tikkommemora tkun qed tikkommemora s-60 anniversarju tal-Konvenzjoni ta' Ġeniva. Aħna rridu nagħmlu dan, iva rridu nagħmlu kompromessi, però dan huwa punta ta' tluq tajb ħafna u għal-ġebla tax xewka għal sistemi futuri fil-ġejni għal-ġejni tagħna nixin ringrazzja rapporter u li shadow rapporters kif ukoll kumitat tal-libe għal dan ix-xogħol. Grazzi. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Τελευταίο μιλήτρια η συγγήτριά μας η κυρία Γκυγιόμ. Grazie, signora commissario, signora Guillaume. Iva, grazie. Grazzi għal dawk l-interventi kollha, kważi kollha. Signora Olmajer telqet imma nittama illi xi ħadd jgħidilha illi il-Tunezini mhumiex qed jisolbu l azil fl-Unjoni Ewropea u li jidir li għandi żewġ punti oħra essenzjali illi il-lan tagħna mhuwiex illi l-istati membri ma jaċċettawx din l-armonizzazzjoni nista' nifhem illi eh, jibżaw xi ftit imma nixtiequ nixtieq illi huma jifmu illi jekk huma jkollhom proċeduri li jaħdmu sew fl-ewwel istanza, allura huma se jgawdu wkoll. It-tieni punt qabel ma nikkonkludi huwa li r-rwol tal-Parlament huwa importanti. Aħna ko-leġislaturi il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-wol tagħna huwa importanti ħafna fil ġejjini ta' din il-proċedura u għada aħna se jkollna l-opportunità biex ngħidu x'inhuma l-prijoritajiet tagħna eh, f'dan il-qasam. Πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε. Η fufurija θα διεξαχθεί την Τετάρτη στι. Έτσι, τα σόχνα μα αναφεσμούν τα ντεμπάτι του Ντανίλ Βότσερ, ήχου. Ser jisir għada f'nofsenar il-punt li jmiss fuq l-agenda u is-rapport ta' Sir Leichfried rigward